Naħseb illi dan it-fassil jistam ibiddel il-situazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jkompli qarreb is-sitwazzjoni l-għada tal-irġiel ma dik tan-nisa. Grazzi ħafna sur kummissarju u dak wasal id-dibattitu għal tmiemu il-votazzjoni isir għada f'nofsinhar. Issa nimxu għal punt li jmiss fuq eh, l-aġenda jiġifieri rapport ta' sur Trian ta' Filidis dwar it-tip ta' solidarieta fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-azil. Il-rapporter jataw Iva. Sinjura Kummissarju, Sinjura President, Kummissarju, onorevoli membri fil-fat, il-punt ta' sistema komuni tal-azil innan kaxkru saqajna dwar għal-ħafna snin. U fil-fat, issa saċertu punt il-ħaqnam eram ġdida biex nejlek madana kollu xorta dan mhuwiex dak illi aħna senejna. Żgur illi kien hemm passi pożittivi iżda dawn għad baqalhom ħafna snin rridu nimxu fażi fażi. Iżda hemm approċċ inkrementali li qed nibatu eh, sinjal ċar l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll l-ċittadini biex insaħħu s-sistema tal-ażil fl-Unjoni Ewropea F'dan ir-rapport aħna ksibna suċċess li nilħu dan b'mod pratiku. Ridna ngħidu x'inhi din is-solidarjetà b'mod pratiku illi inwisnu l-pajjiżi li jinsabu l-iktar mill eh, minn dan il-fenomenu naħseb eh, huwa l-iktar importanti hawnhekk Rridu naraw illi aħna nibqaw mal-obligi li ħadna fl-1999. Nishtiq nirringrazzjam bisħiħ il-rappresentanti kollha li il-persuni kollha li jenuni f'dan ir-rapport. U issa nixtieq illi nimxu għal-proċedura kiex tgħid Signor President, issam is-sur Papa Nikolaw għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinar President. Għannom tal-grupp PP, Signora Almajer, hija xeda u jena nixtieq ngħid illi għandhom taħan nirringrazzja u nifraħ l rapporter nixtieq nisħa illi kien importanti li jkollna dan id-dibattitu fil-fażi preparatorja biex il-pakket tal- ta' politika komuni tal-azil jintlaħaq. Naseb illi kena skeda verament stretta, verament memlija, kien hemm ħafna proposti, kien hemm ħafna ideat, kien hemm ħafna ħsibijiet u nixtieq li kif qal ir-rapporter dan hemm iwassal biex insolvu situazzjonijiet għalli li xnaħseb li hemm ċertu affarijiet li iħassru jiddaneġġaw dan il-pakket. Naħseb li fl-axar mill-axar dak li rridu tkellmu fuq huwa s-solidarjetà, il-qsim ta' peace. Rapporter fil-fatt nista' ngħid illi indirizza l-punti kollha importanti u naħseb illi qed nimxu fid-direzzjoni tajba f'dan il-proċess lejn il-ġejjieni. Grazzi wissal kellim li jmiss nishtiq nirringrazzja l-rapporter fost soħrajna l-għaliex fil-rapport huwa rnexxielu jiżgura ruħu li f'din is-sistema komuni tal-azil ikun hemm timtimxi bċertu effiċenza. Għaliex jekk hemm nies li għati provaw jaqsmu l-Mediterran biex jilħqu l-Ewropa u dan qed jiżdied irridu miżuri konkreti biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni u biex nimmaniġġjaw situazzjoni li per eżempju fil-Greċja hemm bżonn attitudni robusta, attitudni qalbina. Din hija xi ħaġa ta' responsabilità politika komuni. Naħseb li huwa fenomenu li qed jesperjenzaw ħafna stati membri u ma jistgħux jelbuħ waħedhom. Hemm ħafna punti importanti fir-rapport u nixtieq nirringrazzja l-rapporter għalih. Issa, Sinjora Masesku Kukovic. Ikki oġbok. Le, ma tinsabx għawek, allura Sinjora Basescu. Iva, grazzi tassew, Signor President, il-problema ta' l-azil fl-Unjoni Ewropea hija waħda sensittiva hemm ħafna mm, differenzi bejn stat membri bejn stat membru u ieħor u eh, hemm stat membri għal dasant li jieħtieġu iktar solidarjetà mm, l-offiċju eh, ta' Ewropew tal eh, tatfeċċija għall-azil naħseb ħafna biex nimxu l-qoddim ċoħem illi eh, nippruvaw nwiżnu dawk il pajjiżi li rċevew ħafna rikjesti għall-azil. Rridu nejnu lil dawk il pajjiżi li qed jirċievu flussi kbar ta' migrazzjoni. Nittama wkoll il-fond ta' migrazzjoni jgħin biex kun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-istati membri. U issa is-Sinjura Flasikova. Grazie ħafna. Sinjar President, Iva, l-2012 l-Unjoni Ewropea xtaqet illi ikolla sistema komuni um, għall-azil u il-punt kruċjali kien li jkun hemm regoli uniformi li applikaw meta um, nitkellmu dwar nies li qed ifittxu ħarsien internazzjonali il-flussi migratori huma imħalta hemm refuġjati li qed ifittxu l-azil hemm ukoll minuri mhux akkumpanjati u da kull flus migratorju għandu l speċifiċitajiet tiegħu U mux l-istati membri kolla edin eh, f'pożizzjoni eh, illi eh, jistaw jiproċessaw kull applikazzjoni rridu nfittxu soluzzjoni komuni u l-inqasmu il um, pis u bekk nibnu fiduċja f'xurxejn. Grazzi sa Sinjura Ternenverstein. Grazzi aħna l-koll konxi dwar il-problemi ta' Malta, kif ukoll tal-Greċja u l-pajjiżi l-oħra illi eh, fil-fatt qegħdin fil-frontiera tal-Mediterran. Iżda ma tantx nitkellmu dwar l-istati ġirien illi joltu iktar il-pajjiżi tal-Vant tal-Europa tal-Vant. Aħna fl-Unjoni Ewropea ma jridx hemm punt ta' diviżjoni bejn in problemi tan nofsinhar jew nkella problemi ta' tramuntana. Jrid ikonna um, politika komuni waħda. U nixtieq uh, nisħa uh, ħafna il-fat li ħafna drabi nitkellmu fuq solidarjetà Ewropea. Nitkellmu fuq um, salva salvagwardji ta' ta' frontieri. Naħseb dano kollu li rridu naraw huwa li dawn in-nies jiġu trattati b'dinjetà. U rridu naraw x'jista' jsir għal dawn in-nies biex jgħixu fid dinjetà sakemm ikunu qed jgħixu fostna. Issa s-sur Paxka. Grazzi. Grazzi ħafna. President, Kommissarju, dejjem eh, numru dejjem akbar ta' migranti qed jasal fl-Ewropa wara l-rebbija arbija u qed naraw li din il-politika għall-ażil qed isir dejjem iktar importanti. Hemm bżonn li niżguraw li ikonna id-drittijiet eh, u anki l-protezzjoni li eh, meħtieġa b'mod partikolar f'dawk il-pajjiżi l-iktar mafusa. Sfortunatament għadna mar nexxinniex Eh, f'din is-sitwazzjoni l-migranti xorta għadhom ġejjin biħġarhom ifittxu ħajja ħjar. Jafu li s-seta ta' qabel koloniali illi eh, jitkellmu l-sin tagħhom se jilqawhom u li ikun iktar faċli għalihom li jintegraw ruhom f'dawk il-pajjiżi dawk li ġew mill-Indja li jitkellmu bl-Ingliż jew dawk li jiġu minn pajjiżi oħrajn imorru Franza xi jitkellmu bil-Franċiż u dawn ikunu welbu xkiel enormi ġifiri dik dak tal-lingwa u din hija waħda mir raġunijiet għalfejn jażlu illi jemigraw lejn dawn il-pajjiżi. Kieku aħna jirnexxielna insolvu din is-sitwazzjoni li kull ma jmur qed issir iktar diffiċli jridu naraw illi l-istess eh, regoli applikaw għall-immigranti kollha irrispettivament ta' fejn ikunu sejrin. Grazzi, Signora President. Sur President, Kommissarju. Il-Sistema Ewropea Komuni tal-Azil suppost li tkun uh, mitmuma din is-sena jiġifier tiġi riveduta u jkollna verżjoni riveduta tagħha u din is-sistema hija maħsuba uh, biex uh, kull stat membru jew l-istati membri kollha jaqblu fuq l-istess ħaġa Nifem l-kollegi u pajjiżi individwali illi kellhom jiffaċċaw pis enormi ta' eh, mill-immigrazzjoni fostom Malta u l-Greċja. Imma il-pajjiż tiegħi ukoll għandu eh, jirċivi l-immigranti, immigranti li ma jqisux il-pajjiż tiegħi bħala pajjiż ta' transitu jiġu biex jibqgħu hemm fir-Repubblika Ċeka. Naf li Slovakkja għamlet progress. Jiena mek mort uh, f'ċentru ta' akkoljenza f'Humena uh, fejn hemm standards għoljien ħafna fejn tingħata jingħataw servizzi tal-kura tas-saħħa tajbin u eh, sar ħafna favur l-integrazzjoni din hija ħaġa tajba. Grazzi, Sur Nikolasic, il-Komissarju. Grazzi, Signora President, Onorevoli Membri, l ewwel net irrit nirringrazzja l-rapporter Kriakos Triata Filidis u l-membri onorevoli l-oħrajn li kienu voluti għax-xogħol l-appoġġ tagħhom il-Kummissjoni jilqa l-kontribut tal-Parlament Ewropew għal fil-qasam ta' solidarjetà u fl-azil jiena kontent li qed nara li naqblu fuq l-approċċi ewlenin b'mod partikolari li solidarjetà tittimxi jitfit mar responsabilta għal ta' jiġifier dawk kollha li huma voluti jridu jirrispettaw responsabiltajiet tagħhom il-linji li fuqhom irridu tiżviluppa solidarjetà ġew maqbula u konfermati mill-istituzzjonijiet tagħna. Kooperazzjoni pratika bl-appoġġ tal-ESO jridu jmorru id fit ma' armonizzazzjoni leġislattiva solidarjetà finanzjarja permezz ta' sistema flessibbli u faċli li wieħed jimmobilizza eh, b'sħobija mill-qrib ma' dawk kollha involuti iktar eh, distribuzzjoni eh, ekwa bejn l-istati membri bejn dawk li jitolbu l-azil u dawk li jitolbu protezzjoni internazzjonali. Ħanajdilkom kif timxi l-Kummissjoni biex tfassal qasam sot għal politika dwar l-azil. L-ewwel net l-azzjoni fuq is-solidarjetà għandha tkun komprensiva u bilanċjata. L-approċċ reċiproku jrid imur lil-lin mill-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali, solidarjetà twassal ukoll għal rilokazzjoni u anki li jkollna sistema Ewropea Komuni tal-Azil li taħdem kif imiss. Il- solidarjetà fl-azil m'għandix taqsam xejn jew essenzjalment mal eh, ma' reazzjonijiet għal meta jkun hemm emerġenza hemm bżonn illi solidarjetà tkun prassi ta' kuljum fiħdan l-istati membri pereżempju billi jkun hemm appoġġ għal sforzi ta' integrazzjoni. Din is-solidarjetà għandna nżommuha qudiem għajnejna ta' kuljum mhux u mux nasal li xija inqas eh, vizibli mill-azzjoni li tittieħed f'każ ta' emerġenza bżonn li nirrispettaw l impenni kollha li ħadna u kif għadna f'Marzu l-Kommissjoni se tagħti rapport dwar is-solidarjetà eh, meta tibda l-ħidma tagħha fuq rapport ġdid u meta tibda tfassal dan ir-rapport il-Kummissjoni se tistieden lill-esperti eh, fil-ħarifa biex n eżattament fiex qegħdin Unbat dwar il-regolament ta' Dublin u suġġeriment eh, marbut miegħu biex niżviluppaw sistema ġdida relokazzjoni ta' dawn il-persuni li jitolbu l-azil. Is-sistema ta' Dublin miex ideali u l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni fl-2007 għaraf illi hemm pis proporzjonat ta' ċerti stati membri minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħhom u ċerti sitwazzjonijiet ukoll irridu nirrikonoxxuhom kif rajna dan l-aħħar l-istati membri li mandomx frontiera esterna u kol jistaw uh, jiffaċċaw flussi migratorji sproporzjonati u veru li l istandards fl-istati membri mumiex l-istess u kultant mumiex accettabli u mumiex uh, eh, suffiċjenti ġifiri ċerti eh, persuni kollom opportunitajiet taħjar mill-oħrajn imma bir-riforma ta' regolament ta' Dublin din is-sitwazzjoni se nindirizzawa u mbagħad se jkun hemm iktar armonizzazzjoni fit-tieni fażi tal-Sistema Ewropea Komuni tal-Azil aħna qed inkomplu bin-negozjati negozjati interistituzjonali eh, u nħossu li din hija xi ħaġa essenzjali. Grazzi, Kummissarju Dalli, dan id-dibattitu issa huwa magħluq. Naddu għal punt li limis issa id-dibattitu fuq il-farmakovigilanza, id-dibattitu konġunt fuq ir rapport ta' Sinjura McAvan u anki fuq eh, l-emenda ta', ta regolament Nati il-mikrofon l-Signora McAvena l-erba minuti. Grazie, Signora President. Il-farm